anki diskorsi għaj għandu għandu għafna jina nsejt nir-ingrazzja xinix rapporters mizzewġ komitati l-oħra li jina verament grata li grazzi. Thank you very Grazzi tassew. Id-dibattitu issa malu u il-vot ser isir għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huma il-mistoqsijiet lill-Kummissjoni U l-ewwel mistoqsija tagħna hija Missur Pablo u hija sejra lill kummissarju Dalli. Kommissarja jogħġbu. Grazie tassew, Signor President, membri onorevoli. Ippermettu li niddirizza l-erba mistoqsijiet komponenti wara xulxin. L-mistoqsija kienet li tista' l-Kummissjoni tajt għalfejn maħadiċ id-deċizjoni fl-1998 għal proibizzjoni tal-medicina eh, li kella l Florex. il Florex ġi diskus fl-1998 fil-Kumitat tal-Prodotti Medicinali Proprietarji u Dawn huma l-mediċina li aħna l-bnedmin nużaw. l aġenzija tal-Mediċina fil-grupp ta' ħidma tal-farmakovigilanza l-Kumitat ikkonsidra li il-Benfluorex m'għandux ikun inkluż fl-ambitu ta' evalwazzjoni, ta' proċedura ta' evalwazzjoni fuq livell Ewropew rigward ċertu e agenti anorettiċi minħabba l-azzjoni differenti li għandu, pero int ġim mifhum li l-Aġenzija jew il-Grupp ta' Ħidma Farmakovigilanza ser tinvestiga kieku kien hemm kwistjoni ta' sigurtà f'dan il-kontenut. F'Marzu tal-1999 il-Grupp ta' Ħidma tal-Farmakovigilanza konkludew li ma kienx hemm riskju kbir għal prodotti medicinali li fihom kellhom il-benfluorex. Barra hekk aktar diskussjoni fil-grupp ta' ħidma ma waslitx għal bidliet f'dawn il-konklużjonijiet. Tini mistoqsija, il-Kummissjoni għandu jkollha tindika dwar il-projbizzjonijiet li saru fi Spanja u l-Italja? It-tweġiba, l-Italja u Spanja ma invokawx l-autorizzazzjoni tassu għal Ben Fluorex Fil-fatt, l-ewwel darba li stat membru effettivament rridu jneħħu l-autorizzazzjoni għal medjatur dan sar fl-2009 meta Franza is-sospendiet is-swieq l-autorizzazzjoni fis-suq. Fi Spanja fil-fatt kien Servier innifsu li neħħa l-autorizzazzjoni tas-suq fl-2003. Bl-istess mod, kien servier innifsu li ma talabx it-tiġdid tal-autorizzazzjoni tas-suq fl-2003 fl-Italja. Il-prodott ba' autorizzat fi Franza, il-Portugal, il-Portugal, Lussemburgu l-Greċja. Ben Florex ġi diskus fiħdan il-grupp ta' ħidma tal-farmakovigilanza li kienet jaħdem fir-wol pala forum għal istati membri biex jamlu skambju dwar id-data tal-farmakovigilanza bejnietom. Jien xini kjarifika li il-monitoraċ tal-data tal-farmakovigilanza u deċizjoniet li teħdu wara fuq l-autorizzazzjonijiet nazzjonali għal prodotti medicinali u għal responsabilità primarja ta' stati membri il-Kommissjoni u l-intervenzjoni tal-Kommissjoni b'dawn l-situazzjoni huma limitati għal situazzjoni konkreti jusa fil-leġizlazzjoni. Il-Kommissjoni tista' tniet evalwazzjoni mifruċa fuq l-Unjoni Ewropea għall aġenziji tal-Farmakovigilanza f'żewġ każijiet l-ewwel waħda. Meta l-istati membri adottaw deċiżjonijiet nazzjonali differenti rigward uh, autorizzazzjoni tas-suq u mbagħad qabel deċiżjoni tintlaħaq fuq il- lotja, sospensjoni, revoka ta' autorizzazzjoni tassu li tider neċessarja ma' partikolari biex tieħu konsiderazzjoni informazzjoni ta' farmakovigilanza f'każijiet fejn jiġi konsiderat l-interess tal-komunità huwa involut. F'dan il-każ l-ebda eh, eh, azzjoni ma tieħdet fuq livell Unjoni Ewropea minħabba l-informazzjoni li għatat lill-grupp ta' ħidma ta' farmakovigilanza minħabba ma tieħdu l-ebda deċiżjonijiet mill-Istati membri bħala tweġiba diskussjonijiet fiħdan il-grupp ta' ħidma it tiret mistoqsija, għalfejn fl-aħħar mill-aħħar il-Kommissjoni maħadiċ azzjoni għal minu sa'ġunju ġunju tal-2010 meta fl-aħħar net ħadet deċiżjoni soda dwar il-beħ ta' din il-mediċina. U tweġiba. Kien bis fl-2009 meta stat membru ġifri Franza is-sospendiet l-autorizzazzjoni ta' suq tal-mediator. Taħt id dispozizjoni ġodda fl-2004 dajn mod automatiku waslet għal reviżjoni tal-benefiċċji tar-riskju li waslet għal deċiżjoni tal-Kommissjoni li qed titlob l-Istati membri kollha biex jirrevokaw kull awtorizzazzjonijiet nazzjonali għal benoflorex li jinsabu fil-prodotti medicinali. Dan il-kuntest huwa importanti li nisqu li il-leġislazzjoni tal-farkomoko vigilanza dotata fil-15 ta' Deċembru tal-2010 zidet dispożizzjoni ġodda biex ikun hemm intraċċar jew identifikazzjoni rigward kwistjoni ta' sigurtà għal prodotti autorizzati u joħol u proċeduri ġodda fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex jevalwaw il-sigurtà ta' ċertu prodotti medicinali li waslu għal regoli uniformi bil-Istati membri issa. Il-Kummissjoni tindika jew beħsieba titlob l-Aġenzija Ewropea għal mediċini sabiex tagħmel tħarriġ risprospettiv dwar l-użu ta' din il-mediċina f'dawn l-aħħar 20 sena dik it-tielet l-aħħar mistoqsija. Tweġiba jidi li l-Kommissjoni sal ġurnata ma talbiċ l-Aġenzija Ewropea għal medicina biex tagħmel investigazzjoni retrospettiva tal imot kif din il-mediċina ntużat dawn l-aħħar 20 sena. Iċ-ċifri fid-dokumentazzjoni għamlu referenza fil-rapport Franċiż u Europe mod ċar li l-iktar użu għali ta' dawn prodotti medicinali kien fi Franza. Grazzi. Thank you, Commissioner. If I can just make it... Komissarju, biex najdilkom kif se namlu fuq il-mistoqsijiet supplementari se nieħodhom kollha flimkien. Ftakru li għandkom 30 sekonda supplementari, bat nitlob il-Komissarji biex iwieġbu supplementari kollha. Anmas. Mela nibdew mis-sur panel, għandek il-mistoqsija. Iva fil-qosor mistoqsija fil-qosor ħafna fid-dawl ta' tweġibiet li diġa saru mill-Kummissarju Dalli nixtieq nirringrazzja <sniffs> tal-li tal-klim speċifiku li għamel meta kienet jitkellem fuq ġara fl-2003, 2005 dwar E, xogħol tal-laboratorju biex mediċina tintbat minn żewġ pajjiżi. Tkellem ukoll dwar l-xogħol tal-1999 u kien hemm ħafna talbiet għal mediċina biex titellaq mis-suq u di fil fat ħarġet fl-1997 mill-Istati Uniti mis-suq. U għarra s-suq huwa kbir daqs l-Unjoni Ewropea. Aħna hawnhekk għandna 500 mit miljun ċittadin u għanna vigilanza supplementari għaw illi allura tippermetti li, li dan ikun fuq skala tal-Unjoni Ewropea meta jkollna kompetenza ibsaħħita li toħroġ mill-Aġenzija tal-Mediċini u l-Kommissjoni u bekk nevitaw dak li ġara fl-istati membri li semmejt inti u speċifikament dak li ġara fi Franza. Il-Pident, President, mistoqsijiet supplementari huma ta' 30 sekonda biss jiddispjaċini dawk huma ir-regoli. Qed il-President. Mela, il-mistoqsija supplementari li ġejja hija Missur Talabel. <clears throat> Kommissarju bħalla il-medjatur huwa biss eh, ħaġa żgħira mill-problema kbira. Per eżempju, għaliex xi mediċina li tkun konsidrata fatali jew perikoluża titħol f'ċerti swi oħra, għaliex għandha tiċċirkola fl-Unjoni Ewropea, m'għandekx eh, taħseb fuq l-effiċjenza tal-Aġenzja tal-Mediċini tal-Unjoni Ewropea per li deċiżjoni tagħhom il-deċiżjonijiet minn tagħhom eh, ma tiaffettwax fuq stati membri, kummissarju jak jogħġbok il-fatt illi il-proċeduri li kienu fis fi żmien tal-avvenimenti storiċi li jiena semmejt fit-tweġiba minn tiegħi kienu kif qed kien hemm separazzjoni ċara bejn stati membri u l-Awtorità Ewropea separazzjoni li għada fisseħ u hija protetta sew mill-Istati membri. U fil-fatt għalhekk li mażmien aħna nħossu li għanna nsaxħu il-proċessi il u proċeduri tal-farmakovigilanza u jirrit nammetti li fl-2004 kien hemm passi l qoddim biex nirrevedu dawn il-proċeduri tal-farmakovigilanza u anka kien hemm miftajim dwar il-farmakoviġilanza li għandna issa u mhux affarijiet li iwaqfu u xi issa azzjoni tkun possibbli anka li tittieħed fuq livell Ewropew biex wieħed jassigura illi kull ħaġa li tiġi tirata minn kull suq jinata parir u bekkazzjoni tkun tista' tittieħed dan mhuwiex ma kienx il-każ qabel. Allura Dinja is-sitwazzjoni illum u qed nassigura l-fatt u jina e, tajt e, id-direzzjoni li l-tamatwari biex iwet u stress test jħor u il-proċessi ġodda li għanna l-lum e, tal-farmakofiġilanza biex bekk nieħdu l-medjator bħala każ bħala kazistika biex dak li ġara bil-medjator ikun jista jisir permezz tal-axħar proċessi tal farmako vigilanza li għanna fis-seħ. Allura meta aħna biex, biex nevitaw eh, nuqqasijiet jew spazji vojta fejn ma jkunx hemm azzjonijiet li jittieħdu aħna nkunu nistgħu niġu anka qudiemkom u nippruvaw biex nirrevedu s-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi Kummissarju, qed President. U issa naddu għal mistoqsija li jmiss Missur Perez li għandirizzata li l-Komissarju Prebex li għanda xtaqsam mal-beħ mal-beħ e, e, tal-iPad tal minn Apple. Grazzi, Komissarju, President, l-Apple ħabret li ħatati sottoskrizzjonijiet il-gazzetti u rivisti billi tati billi tuża obbligi li jkunu biss eh, għalija permezz tal-iPad. Permezz tal-iPad. U da ma jkunux jistaw jipproċedu jagħmlu iżjed eh, abbonamenti u billi jużaw l-intermedjarji l-iPad, li qed jagħmel l-iPad imur kontra ir-regoli tal-kompetizzjoni f'dak li għandu xaqsamma elementi legali, eccetera l-iPad kifini bħalissa qiegħda żżomm pożizzjoni dominanti fis-suq. Fis-swieq relevanti ir-regoli mhumiex ċari, is-settur għadu ġdid u għadu qed jevolvi u peress li hemm diversi pjattaformi komparabbli li jagħtu funzjonalità eh, li hija viċin xi wħud li huma eh, li jimxu u li jaqblu ma' dawn l-istores ta' applikazzjonijiet huwa talba ta' e, rivisti elettroniċi li kull ma jmur qed injevolvu. Allura das-suq issa irrid jiġi identifikat u allura ġar darba jkun ġi identifikat is-suq u mbagħad inkunu nistgħu nassessjaw is-sitwazzjoni. U rridu naraw illi eh, illi din il- il-kompetizzjoni ma tkunx imfixkla permezz ta' dawn il-metodi ġodda ta' kummerċ illi qed jivolvu u jinbidlu u illi fl-aħħar mill-aħħar ikunu l-konsumaturi illi jibatu l-Kummissjoni taf mod partikolari illi pjattaformi ta' applikazzjoni alternattivi jeżistu diversi kumpaniji dal-aħħar nidew jew qed nistennew li huma jniedu numru ta' aġġeġġi simili f'dak li għandu x'jassam mal-funzjoni tal-iPad. Allura il-Kummissjoni ta' segwi mill-qrib dawn il tibdiliet mill-qrib mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Grazzi. Grazzi Kummissarju. U issa ħanerġa nieħu l-mistoqsijiet supplementari u issa l-mistoqsija li jmiss. Grazzi ħafna, President, grazzi Kommissarju, Iva, Iva jini għet jgħati l-kellim. Iva fil-fat l appel ammettiet li se jkollhom model ġdid għall-abbonament imma maħniex żguri jekk dawn se jieħdu vantaġġ tal-pożizzjoni dominanti li għandhom f'dak li għandu xaqsam mal-provvediment ta' din l-informazzjoni di tista' tkun taħsara fuq il-pluralizmu u l-publikaturi fl-Ewropa u jina nixtieq insaqsi x'taħsbu fuq din il-pożizzjoni dominanti li għandhom huma u x'taħsbu fuq il-ħin iż-żmien qed nitkellem fuq ġimgħat jew xhur biex nieħdu inizjattiva dwar dan. Grazzi il-mistoqsija li jmiss. Więc chciał, panie komisarzu, podziękować panu za... grazzi ħafna tal-tweġiba tijak. Imma naħseb li ma rnexilekx twieġeb għal punt ta' importanza kruċjali ġifiri. Dwar nistawx nimmaġinaw dwar x'qasma tas-suq hemm f'dak għandu x'aqsam mal-prodott tal-iPad it-tweġiba tiegħek kienet pjuttost ġenerali, inti qed tajt li li qegħdin eh, eh, neżaminaw is-sitwazzjoni rridu nkunu nafuha jekk l-Apple u se jkun eh, se jgawdi minn pożizzjoni dominanti fl-Ewropa, il-Kummissarju tweġiba. Għad rridu naraw jekk l-Apple isirix dominanti għax issu għadu għet jevolvi. Allura, rridu naraw xinu s-suq u xi tfisser il-pożizzjoni dominanti fis-suq. Bħala suq naħseb għadu prematur illi nitkellmu fuq xi azzjoni minnaħat tal-Kummissjoni. Għanna bżon ta' diversi proposti u l-Apple fil-fatt qed tagħti jekk tagħti lokal għal eh, pożizzjoni ta' dominanzi ma jkunx hemm għalfejn ta' ta' eh, pożizzjoni minn tal-Komissjoni. l appell trid timxi skont il-liġi tal-kompetizzjoni. U, u jekk ikun hemm bżonn ta' passi li jittieħdu, dal-passiva jittieħdu. U jirrid jasal il mument xiera meta aħna nkunu nistgħu ngħid niddeċiedu li hemm bżonn l-istirazzjoni. Serħu moħħkom il azzjoni tittieħed jekk meħtieġ Grazzi. Il-mistoqsija li jmiss. Mis-Sinjura Kajna li hija dwar il-protezzjoni tal-investimenti fil-kontest ta' negozjati ta' Renju Unit eh, u russja F'dak għandu jisamma l-ftehim li hemm. Onorevoli membri, hemm stok sħiħ ta' 92 biljun ta' euros dak għandu jessam ma' investimenti sal-2008, allura l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar investitur barrani fil-Federazzjoni, f'dik li kienet il-Federazzjoni Russa. Allura rridu nassiguraw il-prinċipji importanti li għedin miktuba fl-Energy Charter ikunu kol parti minn negozjati li għaddejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar it-trattat il-ġdid. Id-dispożizzjoni tandom jinkludu eh, protezzjoni tal-investitur fis-settur tal-enerġija u anka mekkaniżmu eh, li jilqal l-menti li jimxi jaħdem mal-ajr. U dan jaħdem sew f'dak li għandu xaqsam ma' trattat ma' trattat li jibqa jaħdem il-relazzjoni tal-enerġija bejn iż-żewġ partijiet. Il-fattur prinċipali huwa illi jagħmel regoli vinkulanti f'dak li għandu xaqsam ma' transitu u mal-mobilità tal-enerġija bejn iż-żewġ partijiet. U fis-settur allura tal-enerġija l-Unjoni Ewropea tħoss illi l-ingaġġiment mill-ġdid e, e, tal-Russja e, kif espess fl-aħħar summit li sar huwa importanti ħafna. Allura f'dan il-kontest l-Unjoni Ewropea kontenta bil il-qafas li huwa legalment vinkolanti tal-enerġija biex bekk nassiguraw sigurta fl-enerġija il-proċess ta' ċarta tal-enerġija ifisser li qed nikkumbattu fuq in-negozjati għal din il-proposta. Grazzi. Commissioner Mrs. Adria please. President, uh, thank you, Mr. Commissioner. Il-mistoqsija li jmiss. Grazzi, sul-Komissarju. Fil-Parlament Ewropew bħalissa din naħdmu fuq politika ta' investiment. Meta niġu għal Russja, aħna ġeneralment nisimaw fuq l-espansjoni tal-kompaniji Russi fuq is-suq Ewropew, speċjalment fis settu tal-enerġija. Fl-istess ħin imma l-investitur Ewropew għandu ħafna diffikultajiet biex jinvesti fir-Russja, speċjalment f'setturi illi Russja tħoss li huma strateġiċi, speċjalment is-settur tal-enerġija. Allura, il-Kummissarju, is-Kummissarju kif sa tassigura illi l-prinċipju ta' reċiproċità fir-relazzjoni ta' e, e, bejn e, fir-relazzjoni tal-enerġija f'dak li għandu x'għasem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa. Grazzi. Il-Kummissarju, iwieġeb. Aħna naħseb fi żmien ġimgħa ikolna laqa tal-kulleġġ tal komissarji u il-taqaw mal-gvern Russu dwar il-polit u l-politika tal-investimenti ħad tkun fuq l-aġenda. It-żewġ partit għandna xi argumenti dwar anka dwar dan, anka Russja titkellem tgħid li fl-Unjoni Ewropea l-investimenti tagħha mhumiex qed jiġu apprezzati ħafna. Allura negozjati għadhom għaddejn fl-istess ħin irid ngħid illi s-sena l-oħra relazzjonijiet u d difikultajiet u id-diffikultajiet li kellna ibdew jitjiebu. Allura aħna rridu nkunu inkomplu bin negozjati ma', ma Russja, imma xort, u xorta nemmen il-relazzjoni għanda ta' timxi timbena fuq il-ftejmi ġodda li segu l-PCA u li għandhom ikollhom protezzjoni ta' investiment u dan hu l-aħjar l-uniku mod kif aħna nistgħu naħdmu l qudiem biex bekk ikollna sitwazzjonijiet biex ma jkunx sitwazzjonijiet ta' nuqqas ta' ftehim dwar ir-regoli bejn iż-żewġ naħat. Eh, naħseb aħjar ma noqodux natu tamiet imma rridu nikonkludu dan il ftehim u, u dispozizjoni ta' dan il-ftajim illa li xissena sena l-oħra irreġistrajna eh, vantaġġi u titjib fir-relazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. U wissal eh, il-mistoqsija li mis mis signora Jensen dwar l-appoċ tal-Unjoni Ewropea il-Fond Monetarju biex niġġieldu l-IDS u il malaria Onorevoli membri, risposta. Din hija kwistjoni li hija serja ħafna fajnejn il-Kommissjoni. Aħdin insegwu l-qrib ħafna u ta' tħassib kbir. Il-Kommissjoni tappoġġja ħafna dan il-font dinji, dinji biex tiġi miġġil tal-malarja u l-AIDS u l-intenzjoni tiegħi biex naħdem biex insolvi xi kwistjonijiet li għatem kemm jista' jkun malajr biex bekk il-Kummissjoni tkun tista' tkompli tkun wieħed mill-iktar kontributuri li f'dan. Huwa importanti biex nesiġu il problemi identifikati ma, ma sarux mill-font innifsu imma f'pajjiżi individwali fejn in-nies e, e, ġew kuntattati biex implementaw dan il-programmi irridu noqogħdu attenti ħafna biex bekk nevitaw ċerti problemi. Kulħadd jaf illi l-Ispettu Ġenerali tal-Fond Globali kienet jagħmel inkjesti dwar l-użu ta' 4.8 biljun dollaru f'ċerti pajjiżi. Dawn l-inkjesti saru jew fuq bażi sistematika jew bħala tweġiba l-informazzjoni li tkun ġiet riċevuta dwar dak li suppost ikun li ġi rapportat bħala miżappropriazzjoni ta' fondi. Lejġi għamlet eh, dikjerazzjoni fuq il-website tal-Fond tal Globali Minnaħa tagħna il-Kummissjoni nidiet audit bbażat fuq ħames pilastri kif, kif mitlub taħt ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea l-organizzazzjonijiet kollha li jibbenefikaw mill-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport awditjat li ħareġ f'Novembru tal-2010 qal li l-konklużjoni ġenerali hija li l-fondi globali jirrispettaw il-prinċipi ta' divizjoni tal-responsabiltajiet u l-kontroll maniġerjali eh, ta' rapportar reġjonali, eccetera. Allura, mekanizmi standard edinem biex jassiguraw dawk li jibbenefikaw jiġu trattati sew. Imma fl-istess ħin, eh, eh, il-rapport għamel diversi rakkomandazzjonijiet f'dak li għandu xaqsam mal istrateġija preżenti. Wara dan ir-rapport, is-servizzi tiegħi qegħdin jiddiskutu bħalissa il-modifikazzjonijiet li hemm bżonn li għandhom lan illi itejbu u li jħaffu l-aġenda f'dak li għandu xaqsam ma daw il-fondi. Qegħdin ukoll jidu responsabilità għal missjoni ta' auditjar li jinkludu anka iżjajjar biex ikomplu fuq dan l-assessjar ta' distribuzzjoni sam il-27 ta' jannar 2011 u telekonferenza fit-2 ta' frar jina kontattijajt id-direttur tal-Fond Dinji biex nesprimi l-ħtieġa urġenti għal riformi biex insaħħu il-proċessi il u l-operazzjoniet ta' dan il-fond. Fl-istess ħin, waqt il-bord kol ta' tnej ta' frar, il-segretarjat tal-fond globali propona Eh, reviżjoni esterna biex issir mill-mekkanizmu tal-fond globali. Da eh, kien eh, ġab l-approvazzjoni tal-membri tal-bord. Il-Komissjoni għedha tikkonsidra li għalissa twaqqaf dawn il-twaqqaf dawn il-lotjiet u jina għanżomkom informat dwar x'qed jiġri u x'ħaj jiġri u fl-istess ħin jiena nikkonsidra li l-Unjoni Ewropea speċjalment il komissjoni għandna nżommu eh, dik eh, il-commitment li għandna ġenerali f'dak li għandu x'jaqsam biex eh, bekk il- biex bekk il-proċessi jibqgħu għadin u f'dan id-dawl il-Kummissjoni għandha kriterji ċari qabel ma tkompli bil-kontribuzzjonijiet fil-lej il-fond globali. U dan għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u tal-frodi Fl-istess ħin irridu nifmu illi irridu nfittxu mekanizmi iktar, mekanizmi ta' kontroll u li jkunu iktar b'saħħithom u għanna bżonn iktar dawn il mekanizmi fuq livell ta' pajjiż illi bekk inaqqas il-possibilità ta' frodi ta' daw il-fondi. U kifett il il-Komissjoni ħatibqa widnejha mal-art biex tkun taf xed jiġri u irridu niffaċċjaw dawn il-frodi b'mod appropriat. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaw ħafna interess din il-mistoqsija jena nistannuħu biss li l-awtur u żewġ mistoqsijiet supplementari. Mela, flimkien, l-ewwel is-sinjura eh, Jansen mbagħad Cashman u mbagħad Pat Nikolaj. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju l-appoċ tiegħu għall-font imma wkoll e, għax jaf tajjeb eżatt ġġara l-mistoqsija speċifika tiegħi l kummissjonija kif ġej. X'inhuwa l-iskadenza, il time frame ta' dak li ħajġri u e, il relax tal-fondi. Meta ħat instab soluzzjoni għal din il-problema? għax eh, semmit il-korruzzjoni u t tixħim u aħna u jiena qed eh, naħseb dwar il-time frame. Grazzi, Signor President, eh, jgħid il-kallemi, grazzi ta' risposta tiegħek il kummissarju Taqbel li l-Fond Globali għal ġrida konda lejt tuberkulozi u l-malarja u vitali u tkun xaġa kriminali li wieħed iżom il-fondi sax inwaqfu dawn il-proġetti li qed jisalvaw il-ħajjit barra minn hekk taqbel illi Eh, kif qed inti insaħħu il-mekkaniżmi ta' kontroll imma fl-istess waqt insaħħu wkoll impenji tagħna biex nassikuraw li l-fond dini iwassal dak għandu jwassal lill persuni l pazjenti li qed ibatu minn dawn il-marta l-AIDS, eh, u l-malarja u din il-korruzzjoni wieħed eh, ma jistax jissara li l-innoċenti iħalsu għalija, ġifiri dawk li għatibatu minn dawn il-mart seri. Grazzi ħafna. Is-sur Pap Nikola. Grazie tas-Sur President, skonti informazzjoni pubblikata L-Unjoni Ewropea għal dan il-Fond Globali għal ġida kontra il-AIDS, il-tuberkulozi u l-malarja bejn is-sena 2000 u l-2010 id-dedikat fondi ta' madwar 962 um, miljon dollaru u il-Kummissjoni u kol għamlet evalwazzjoni u investigat jek dawn il-fondi marrux tassew għallan taħħom. Ġifri fej kellhom imorru. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Em, eh, ovvjament, żewġ lati ta' din il-kustjoni minnaħa jiena nifem li dan il-font qed jilħaq lil nies li għandhom eh, ħafna bżonnijiet bla dubju dan. Pero e, qed nitkellmu wkoll dwar il-fondi pubbliċi u dawn qed iħallsu għalihom minnaħalla sit-taxxa u il-frodi jistgħu jirdu il-xogħol ta' e, ħafna e, persuni. Jiena rrid nagħmel miżuri sas-sajf nistgħu nkomplu bil-ħlas fil-ħarifa u identifikajna il-żoni kwistjoni eh, nitkellmu fuq livell ta' pajjiż hawnhekk. Issa, meta eh, nittrasferixxu l-flus, l-affarijiet qed imorru tajjeb, imma eh, huwa fir-rigward tal-implementazzjoni mill-pajjiżi ehm, il-problemi. U Eh, meta rajna l-affarijiet kif kienu, ma stajniex ma nżommux il-fondi għax ridu jisiru riformi, għax jekk inkella is-sena diħla jiġi skopert illi kien hemm miża appropriazzjoni, allura anke intom stess qed tistaqsuni għalfejn ma ħadx azzjoni u jiena ma nistax nirrispondi billi ngħid għax naħseb min huwa marit jekk insolvu din il-problema sas-sajf, allura ma nkunux għamena daqsek impatt fuq il-funzjoni ta' dan il-font imma fl-istess waqt nkunu saħħaħna il-kredibilta ta' dan il-font u anka il-mod ta' kif qed jintnefqu l-flus ta' minni ħalla sitta xef l-Unjoni Ewropea grazzi ħafna issa naddu għal eh, mistoqsija li jmiss li għandirizzata l-sur Taljani u eh, għamila s-sur Higgins u għandha xtaqsam mal-marka uh, tal-KE. Il-komissarju meta jkun lest jista' jieħu l-mikrofonu. Commissioner, please. Commissario. Sur President, Onorevoli Higgins, il-marka tal-KE, il-parti viżibli ta' mekkanizmu ta' importanza fundamentali għal-ħidma tajba tassu intern. L-adozzjoni tal-qafas ġdid fl-2008 saħħaħ l-affedibilità tal-marka mu partikolari fuq tlet binari il-prodotti un l-istituzzjoni ta' sorveljanza ta' su tal-autoritajiet nazzjonali li jridu jikkontrollaw dikjerazzjoni tal-konformità tal-fabrikanti u ċertifikati tal-organizmi terzi li autorizzaw il-pożizzjoni tal-marka ke il-prodotti. Umbat jobbligaw l-istati membri biex jissaħħu l-kontrolli doganali biex il-marki, il-prodotti bil-marka konforma ma' leġizlazzjoni kun jistaw jitlu fiswi Ewropej u globali. Meta nofru strumenti bil-marka ke li ma kienu xem saftit zminilu, l-implementazzjoni tal-qafas ġdid jisaħħaħ il-kredibilità tal-marka u reputazzjoni tajba tal-prodotti bil-marka kif is-suq Ewropew kif ukoll is-suq internazzjonali. Para minn hekk il-kontrolli msaħħa fuq il-prodotti importati ser jaraw li ma jkunx hemm daqshekk abbużi fuq il-marka ke fuq is-swieq internazzjonali u barra it-talba li saret mill-Parlament Ewropew il-Kummissjoni niedet suċċess kampanja ta' informazzjoni fuq il-marka u din kienet qiegħda hemm għal operaturi li speċjalment jinvolvu l-SMEs u anki il-konsumaturi. Lan tal-kampanja u li jgħinu l-partijiet interessati mo partikolari l-SMEs biex jifmu aħjar it-tifsira tal-marka u l-ħidma tas-suq fejn insibu dan il-marka u japplikaw b'mod korrett id-dispożizzjonijiet fuq il-marka tal-ke u jiddefendu ruħom mod aħjar fit tribunal ġifri meta jkun hemm falsifikazzjonijiet jew prodotti perikolużi. Dan ser jisaħħaħ il-kompetittività tal-prodotti Ewropej. Il-ftejim tagħna dialigi tagħna ma' pajjiżi terzi fosthom il-Mercosur, l-Amerika Latina u b'mod partikolari l-Arġentina dawn qegħdin hemm biex jinvolvu jipromuovu il-marka tana l kem u l-kontatti tiegħi ma dak il-naħa tad-dinja jiena ser nipprova nikkjarifika dawn is-suġġetti u nipromovu soluzzjonijiet li aħna ftemna li nimplementaw. Jiena ser l-Amerika fl-Amerika Latina matul ir-rebbija u anki dan is-suġġett ser jkun fuq l-aġenda tal-laqat li jinser ikolli ma' rappreżentanti tal-gvernijiet tal-pajjiżi li jinser nżur il-Brażil, l-Arġentina u ċili. l-impenti għaj biex ikolli kollaborazzjoni tajba ma'kom u l-ħidma tal-mekkanizmu li għandu l-ke, il-marka ke u anki li konem obbligu minnħata tal istati membri biex jisaxħu l-kompetitivita tal-prodotti tagħna. Jiena ser inżomkom informat regolarment fuq l-iżviluppi dan is-settur u nfakkarkom li l-Kummissjoni ser terġa' tażamina minn ġdid is-sitwazzjoni mill-ġdid u toffri rapport Fl-2013 hekk kif inhu mbassar kif sar fil-skont ir-regolament partikolari. Grazzi lill komissarju Għandi żewġ mistoqsijiet supplementari l-ewwel għandi li Sur Higgins imma. Grazzi ħafna, Sinra President, nix ringrazzja lill-Kummissarju għall-risposta tiegħu il-kunċett huwa tajjeb ħafna xifoka fuq il-konsumatur u jitkellem dwar ir reputazzjoni tal-prodotti prodotti fl-Unjoni Ewropea imma jiena ma nista' nibda sib lebda informazzjoni mill-Eurostat e, ta' kem huwa jiswa dan il-simbolu e, għal-kumpanija u x'jagħmel dan is-simbolu. Għanna nisfruttaw dan is-simbolu aktar fl-2010 fil-fira ta' Hanover f'April, inti eh, semmejt eh, li ħajkun hemm kampanja biex tippromovi din il-marka. Eh, naħseb li għanna bżon nikkonċentraw aktar fuqa, hemm ħafna potenzjal marbut ma' din il-marka. Sinjura tikaw? Grazzi ħafna. Il-Komissarju. Inti semmejt il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u jiena kuntenta ħafna illi inti ħerqan ħafna fuq eh, din il-kompetitività imma jiena nixtieq inkun naf x'inhu l-persentaġġ tal-prodotti li għandhom din il-marka KE e, u kemm minnhom dawn il-prodotti huma magħmulin fiċ-Ċina. Grazzi, il-Kummissarju. Grazzi tal-li semmejtu xi problemi illi fil-fatt edin fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna huwa veru illi hemm e, falsifikazzjoni ta' ċerti prodotti li jiġu importanti legalmenti jew le e, minn barra mill-Unjoni Ewropea. Sfortunatament il kummissjoni ma u l t mandomx organizmi ta' pulizija u allura għanna nafdaw fi diversi kontrolli li għandhom istati membri u malli jitħlu fl-Unjoni Ewropea u fil-moment li fih jitħlu fissu daw il-prodotti il li għandhom dat tip ta' marka aħna nidejna din il-kampanja ta' informazzjoni mhux biss u għan wieġeb biex nitkellem biex nwieġeb għal l-Onorevoli Lick Higgins, mhux biss biex nużaw dan din il-marka keqe, immanka li biex ikunem garanzija ta' daw il-prodotti u allura li ikunem kontroll ta' dawn il-prodotti li jkunu falsifikati. Eh, naf fuq il-rapport ta' Rotterdam fej il-parti kbira tal-ġugarelli Jiena eh, tajt eh, attenzjoni fisem il-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm kontroll fuq dawn il-prodotti li joħorġu mill-Unjoni li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Issa f'dak li għandu x'jaqsam l-użu ta' din il-marka KE eh, naħseb li għandu għandha tintuża ferm iktar. Aħna qegħdin fl-ewwel fażi dik li għanda titkompla u s-servi bħala kampanja ta' informazzjoni li jaw koll riżultat ta' solicitazzjoni tal-Parlament Ewropew niftakar meta anka kont għadni membru parlamentari Ewropew biex meta nsistejna fuq il-ħtieġa li jkollna marka illi fil-bidu kienet tigarantixxi ir-rispett tar-regolamenti tal-Unjoni. Niftakar sew illi l-marka KE eh, ma kienx ta' kwalità Ewropea imma kienet marka li tindikaw li turi li ġew rispettati ċerti speċifikazzjonijiet u ċertifikazzjonijiet oħra u li ġew rispettati ċerti regolamenti tal-komunità. Anka minnaħa tal kienet minnaħa tal-parlament li ħarġet il-talba wara smieħ ta' sena ilu meta jina prezentajt il-kandidatura għoddim il-parlament, xi parlamentari talbu iktar e, mezzi biex il-marka tal il-marka ke garanzija ta' kwalità jina nemmen fil-garanzija Ewropea, imma nemmen ukoll qabel kollox li għandna niżviluppaw un, un tejbu il-marka tal-kej, komplu bil-kampanja ta' informazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Zgur li għanna bżon namlu ħafni ziet, imma mbagħad naslu għat-tieni fażi biex nirriflettu fuq iktar inizjattivi. Imma jien naħseb illi aħna għandna naħdmu biex il-marka kea issir prattika komuni għal negozji kollha tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk l-SMEs li forsi għandhom bżonn ta' iktar informazzjoni. Nista' nikkonferma lill parlament li jien qed nimpenja ruħi li biex inkomplu bdil informazzjoni U allura nirringrazzja l-onorevoli Higgins għax tal-jippermettili biex nitkellem permezz tal-parlament. Tal u tal-Komissarju kif ukoll permezz tal-Uffiċċji tar-Rappreżentanza li għandna tal-Komissjoni tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea ninformaw l-Istati membri u l-organizzazzjonijiet u negozji li ju importanti li nużaw dan l-istrument kif inhu importanti wkoll li namlu pressjoni fuq l-Istati membri li joqogħdu attenti kemm fuq il-frontieri tagħhom kif ukoll għall-intern tas-suq tagħhom li ma jkunx hemm mezzi biex innaqsu biex bekk innaqsu l-falsifikazzjoni tal-prodotti li u bekk il-falsifikazzjoni ta' din il-marka KF dak li għandu xaqsam ma' regoli tal-komunità li huma ta' interess specialment tal-konsumatur. Grazie. Thank you, Commissioner. In... Grazie lill-Kummissarju biex nippruvaw nisodisfaw il dawk kollha li ilha jisennew fil-Kamra imma eh, nżommu f'moħħna eh, kemm sar il-ħin jiena qed nipproponi li nieħu tliet mistoqsijiet f'daqqa eh, li huma għal kummissarju Tajani u nippermetti biss mistoqsijiet minn tliet membri. Mela, is-sur Pap Nikola, dwar eh, l-ambjent mhux omogenju tal-iżvilupp tal-imprenditorjalità fl-istati membri u mbagħad eh, l-mistoqsija tal-intrapriżi żgħar u ta' daqsa medju u mbagħad dwar l-interprenditorjalità fil-pajjiżi li qed jimplementaw il-miżuri ta' awsterità eh, u nitlob lill-Kummissarju li anka huwa jekk jista' jkun iżomm mal-ħin. Tajjeb wis, ser niprofa inkun preċis fal meta kont membri parlamentari, pero dawn ma ta' interess qawwi dawn is-suġġetti, speċjalment il-volontà tal-Kummissjoni Ewropea biex tassisti l-iżvilupp imprenditorjali fl-Istati membri, anki meta jaħdmu dawn l-imprizi, l-SMI speċjalment u tassistihom fl-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi. Dan jirrappreżentaw il- tlet suġġetti priorità li għalija kif kien imbassar fil-jiem li jmiss revizjoni tal-Small Business Act u din dotatu l-Kommissjoni fl-2008 il-prinċipju tal-Small Business Act huma koerenti mal-prioritajiet tal-istrateġija tal-2020 u l-implementazzjoni tagħhom bla dubju ser tiġi appoġġata poġġetti fil-partit kollha interessati ġbri kulħadd ħajkunu involuti, l-istati membri, l-organizzazzjonijiet, l prizi, biex jagħmlu monitoraċ ta' riżultati miksuba aħna għandna l-intenzjoni li il-kandidati fil-small business għak biex jtejbu l ta' u jtejbu kol il-kriterju jridu jahzbu kol fil-kollaborazzjoni tal-politika u li dawn jiġu implementati fuq livell komunitarju kif ukoll fuq livell nazzjonali. Aħna diġà introduċejna test għall-SMEs biex nieħdu konsiderazzjoni akbar tal- proċedura ta' evalwazzjoni ta' impatt tal-politika differenti tal- kwistjonijiet li jinvolvu jaffetwa l-SMEs. Fil-kas tal-Small Business Sector jkun hemm azzjonijiet li din biex jarmonizzaw dan it-test u jtejbu il-kwalità tal-evalwazzjonijiet barra minn hekk il-pajjiżi membri kollha ser jkunu mħeġġa biex isegwu l-istess impostazzjoni fil-proċeduri tal-proċess deċiżjonali nazzjonali. Aħna nafu dwar il-ħtieġa li naqsu il pc eżistenzjali u livell nazzjonali u aħna ser inkun qegħdin indikaw azzjonijiet konkreti bħal il-one-stop shop u anki biex inħaffu il- proċeduri barra minnek il-Komissjoni se organizza skambju ta' prassi tal-amministrazzjoni nazzjonali fuq temi konkreti biex intejbu kol intraprizi fost iż-żaza anki l-kooperazzjoni ta' kommerċ transkonfanali fost l-Ewropa anki minnaħa tal-Parlament Ewropew aħna ħriġna bil-programm Erasmus għal imprenditorija, intraprendituri zaza u għalek aħna nixuqun naħdmu sabiex natu bazi legali għal proġett u nibidluħ f'azzjoni pilota għal azzjoni konkreti. Rajna wkoll interventi ma immirati fuq il-intraprendituri il nisa għanna 255 ambasċatur li ġej minn 20 pajjiż u nittamaw li din tkopli tiżdied. Għana din noħolqu programmi ta' taħriġ għal minn fit il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea u għal dak l-għandu xissam l-assistenza motija l-SMEs għal esportazzjoni ta' investimenti barra l-Unjoni Ewropea aħna nidejna fil-bidu ta' sena li għaddiet konsultazzjoni wisa pubblika rigward l-intenzjoni tagħna biex insaħħu l-miżuri ta' assistenza riżultat tal-konsultazzjoni tippermettilna li nħarsu li gwida proposti biex isaxħu l-servizzi għal-għajnuna tal-SMEs fl-istess waqt jara użu effiċenti tal-fondi pubbliċi. Aħna diġa kumulajna esperjenza soda għall-internetizzazzjoni tal-SMEs u rajna li kemm ħafna eh, għajnuna li saret għanzi kienem beneficju fil-helpdesk ċinis għal kooperazzjoni industrijali anki bej relazzjoni ta' ċina u l-Ġappun u programmi oħra dawn ibbażaw ruħan fuq uh, riżultati ta' finanzi assistiti mill-Parlament u aħna lek xtaqna li kolna aktar assistenza bħal din fil-SMEs f'pajjiżi, fis-suq ta' pajjiżi terzi, issa dak li għandu x'jaqsam ħan nikkonkludi hawnhekk l-ekonomija li għadda tajem tiżid bħal taċ-Ċina, nista' ngħid li f'dak li għandu xieqsam ma' small business act il-Kummissjoni għamlu tużu mill-fondi assenjati lill-Parlament għal tħejjit biex issegwi fiċ-Ċina u l-Indja ċentri ta' assistenza ta' appoġġ għall-SMEs. U jiena kont prezenti fil-fatt f'Peking għal ċentru Ewropew għall SMEs fiċ-Ċina. U nixtin zitt namel konklużjoni hawnhekk għada ser jiġi maħtur innominat is-sur um, SMEs fisem eh, l-Unjoni Ewropea daħi jkun is-sur Daniel Kajjer li ser kollu rwol li jisegwi preqqa b'attenzjoni l-applikazzjoni ta' Small Business Act u jkun punta referenza għall sms Fid-dokument li ser jiġi approvat mill-Kummissjoni aħna nistiedu nistaddi membri kollha anke l-awtoritajiet lokali biex jaħtru sinjuri u sin sur eh, għall smis biex iħares lejn il żvilupp tal-Small Business Act fih dan il-territorju ta' l-Unjoni Ewropea. Jina diġa nista' ngħidilkom li kellna konsultazzjonijiet ma' stati membri tal-Unjoni Ewropea Thank you very much, Commissioner. Grazie ħafna. Issa, il-tlet awturi, il-sur Pap Nikola. Grazie ħafna. Grazie tassew. Jider li ħafna ambizjoni minn dak li qed nara, però nixtieq nerġa' lura l-Kunsill tal-Kompetittività fl-2008 talab l-istati membri biex inaqsu iż-żminijiet biex joħolqu intrapriża fuq tlet Tlet snin wara faqqat il-kriżi ekonomika u rajna li fil-Greċja ridna 15 il-ġurnata fil-Belġu jumu nofs, ġifiri jem ħafna differenzi bej pajisu jħorra għalek nishtiq nara jekku xaħna l-koll naqblu li l-intraprizi u l intrapreditorija jistaw jizvilupaw bl-istess mod għalhekk kif il-Kummissjoni tista' teżerċita pressjoni fuq il-gvernijiet tal mod li nkun nista' normalizzaw il-proċeduri fi stati membri differenti. Grazzi Sassur Crowley. Much, madam. Thank you very much. Grazie ħafna, Sinra President. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju tar-risposta tiegħu. Tlet affarijiet. L-ewwel nett, il-helpdesk fiċina dan huwa ideja tajba. L-SMEs iswa diffiċli ħafna biex ikollhom aċċess eh, fis-setturi illi ukunu interessati fihom. Għax ħafna ġabi dawn ikunu mirati lejn kumpaniji kbar. It-tieni din l-idea ta' one-stop shop illi qegħdin nżaw anka b'mod intern tista' titpoġġa b'mod aħjar f'pajjiżi bħal Brażil, l-Indja u ċ-Ċina biex nżidu l-esportazzjoni. Eh, u fl-aħħar il-modell il kien il-relazzjoni tal-Ġapan u li ju li huwa eh, tajjeb għal kummerċu għal investimenti fuq iż-żewġ naħat. U dawn huma l-istandards li aħna nansegwu, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, l-kelma li miss. Jina iktar tqila mistaqsija tiegħi għax għandha x'taqsam l-pajjiżi ta' li għandhom eh, proġetti ta' sarita. Il-semis għandhom bżon il-kreditu eh, u mux qed jihduħ għal ħafna raġunijiet minħabba il-rikjessim il-banek għal kollaterali u ħafna drabi u kol minħabba li daw ma jridux jitlu frisku ta' li jisselfu. F'dan il-kontest jistaw jinataw loan guarantee schemes jew estensjoni tal-facilitazzjoni tal-mikrofinanzjar eh, il-Kummissarju. Grazzi. Signor President, jena kontent ħafna illi suġġett dwar l-SMI zattini jum konsekutiv jgħed fiċ-ċentru ta' dibattitu parlamentari bera flaxija. Aħna faċjajna dan il-argument dwar kif nejnu il-finanzjament komunitarju fil-qafas f'dak li għandu xaqsam mal-SMIs u xamilna u koll dak li għedin namlu f'dawn l-SMEs. Kifett fl-intervent tijaj u kifett u koll il-biraħ lajnuna tal-SMEs huwa għalija li priorità aħna ma nistawx nżommu, ma nistawx li ma nżommux u li ma nżommux u diminnaj nejna l-ħtieċa tal-għajnuna l-daw il-negozji biex noħorġu kol mill-krizi li nsabu dawn l-SMEs jirrappreżentaw l-iktar parti importanti f'tal-ekonomija tagħna. Allura, f'dan ir-rigward, l-SMEs jistaw jizvolġu eh, ir-rwol u jkollhom u jagħtu postijiet impjiegi ġodda anka fl-Unjoni Ewropea, anka permezz tal-istruzzjoni tagħhom. U allura rridu impoġġu l-SMEs fl-aħjar kondizjoni biex jiffaċċjaw il-kompetizzjoni. U rridu nejnu l-daw l-SMEs għall-aċċess ta' kreditu. Aċċess ta' kreditu li jisir grazzi anka l-Parlament għanna attività tal-Business Act anka l-B2B dan qed jagħti riżultati tajbin u nisperaw li 24 xar li jibdew minn Ottubru li għaddi qabel ma l-iskadenza, l-axar skadenza, jipparteċipaw f'dan il, f'dawn il-mekanizmi. Dan mhux kollox jina tajtu koll lok un qed insemmi b'enfasi f'dat dokument tal-Parlament dwar il-politika tal-SMEs l sme eh, l-SMI's Finance Forum, eh, post fejn jisir l-eżaminazzjoni, jisir eżami tal-affajt kif inu għaddejjin u anka l-access għal kreditu ta' dawn l-SMI's jina konvinċejna u aħna konvinċejna wkoll il-London Stock Exchange għal din il mekanizmu biex bekk ikollna anke lajnuna minnaħa tar-Renju Unit f'dak li għandu x'jaqsam ma' sosten ta' dawn u finanzjament ta' dawn l-SMEs. U allura bekk l-ekonomija tkun issir fis-servizz tal-ekonomija vera. Iku huwa jienet nassigura nassigura ħadd mill-għajnuna li nagħti l-SMEs anke permezz ta' dan l-aċċess għal kreditu u anka it-tentattivi biex niprovaw inneħħu l-bottleneck li għanna x'nasmu minn dak anka biex nagħmluha faċli għall istituzzjonijiet bħal Bank ta' Investiment Ewropew. Rridu naħdmu biex l-aċċess għal finanzjamenti komunitarji jkunu iktar faċilitati għal dawn l-SMEs u dan huwa parti minn dan il-qafas li għandna qudiemna biex bekk l-SMEs ikunu f'pożizzjoni li jkollhom lajnuna finanzjarja li jeħtieġu. Allora f'dak li għandu x'jaqsam ukoll ma' reġistrazzjoni ta' 60% u 90% jina eh, isam dawena fil-lingwi kolla tal-Unjoni Ewropea regolament tal-applikazzjoni u dan huwa sinjal qawwi anka lill-SMEs biex nimxu f'din id-direzzjoni l-istess ħaġa ħanamlu fuq il-mikro negozji f'dak għandu xasemma l-kostruzzjoni. Aħna minna ħafna laqat anka ma dawn il-mikrokreditu u biex neżaminaw fi Brussel stess ir responsabilta tal-gvern taljan u organizmu ġdid fuq il-mikrokreditu biex natikom eżempju il-li jaħdem sew u nispera li Inkunu nistaw natu iktar informazzjoni fuq daw il-prattiki f'da s setturi biex bi daw ikun jistaw jiġu użati dwar il mizomogenita din hija problema li teżisti u veru li rridu nagħmlu pressjoni fuq l-Istati membri biex biex il-burokrazija tonqos il-burokrazija ekonomik, eh, burokrazija komunitarja li tittamel il-xol tagħha imma għadċittadin ċittadin importanti illi hemm ċerta għaġla u ħeffa. Rridu nagħmlu mod biex anke l-istati membri jkunu jistgħu jattivaw dan it-test illi l-Komissjoni Ewropea bdiet tapplika sa mill-preżentazzjoni tal-aġġornament tal-istat l huwa mod biex nafsu l-istati membri, ninkoraġġuhom biex iħaffu l-iktar sistemi maġla li kollom għall-autorizzazzjoni tal-twelid ta' SMEs. Il-President, verament, komissarju, edin tart komissarju, dan huwa verament punt importanti, allura rrit nitkellem fuq dawn ir-riżultati importanti li għandna. Jiddispjaċini, jiddispjaċini, niskuża ruħi miegħek u mal-assembleja. Thank you very much, Commissioner. Grazzi ħafna lil kummissarju eh, naddu issa l-komissarju li eh, miss għanna il-mistoqsija dwar l-istrateġija l-opportunità u gwali. Meta tkun lest? Grazzi, Signor President. Eh, jien għandi aħbarijiet tajba mill-ewwel ta' eh, jannar hemm aktar nisa li qed jaħdmu mal-Kummissjoni u jiena kuntent ħafna b'dan ir-riżultat, però eh, xorta rridu nkompru b'din il-politika biex intejbu il-figuri marbuta mal-numru ta' eh, nisa li jaħdmu eh, anka fuq livell ta' ġestjoni l-istrateġija bejn l-2014 u sal-aħħar tal-mandat tal-Kommissjoni aħna nixtiequ niksbu riżultati fejn il-nisa jkunu din rappreżentaw 25 fil-mija tal-pożizzjonijiet għoljien tal-management u Eh, 43% ta' pozizjonijiet oħra eh, eh, din hija żieda sostanzjali meta wieħed ħares lejha f'dawn l-aħħar 15-il sena u aħna nixtieq nkomplu bl-isforzi tagħna u l-metodu li ħanużaw huwa illi ħan għan eh, daħlu 30% ta' nisa eh, fuq livelli olin eh, ta' ġestjoni u anka fil-mbat fil-middle management meta jkunu għedin jirtiraw in-nis ġifiri il-postijiet vakanti wara l irtira jiġu mimlijin bin-nisa. L-istituzzjoni jitoħra pal parlament il-figuri ċifri huma impressjonanti huwa tajbin ħafna fil-Kunsil mhuwiex l-istess Mek eh, għana riżultati differenti imma l-aħjar metodu ta' kif wieħed jagħmel progress huwa illi inkomplu b'din il-politika tagħna ta' skambju tal-aħjar prassi u E, e, dan e, dawn il-bidla il fil-politika tagħna Naf illi l-kapitana fl-amministrazzjoni, l-segretari ġenerali u koll diskutu din il-kustjoni fuq eh, eh, eh, regolarment u naħseb illi dan ħaj wasal il-rizultati fl tajbin fl-istituzzjonijiet kollha grazzi Signora President. Signora Blinkċevuta. Grazie ħafna. Komissarju ta' dik l-aħbar tajba nifraħlek eh, għal dan il-numru eh, sostanzjali għandi mistoqsija supplementari. Kem taħseb li ħaddu mill-Komissjoni biex tikseb mhux 25% jew 30% fil-pożizzjonijiet għoljin tal-management imma persentaġġi ħafna aktar għoljien. Inti semmejt eh, dawn ċifri imma ma rispondejtx il-mistoqsija li għamiltlek. X'taħseb bħala kummissarju dwar li strategija għal opportunitajiet ugwali bejn in-nisa u l-irġiel u il-ċans ta' nisa eh, li kollhom pożizzjonijiet għoljien fl-istituzzjonijiet kollha u dan ikun eh, eżempju tajja pal settur privat. Grazie ħafna. Nishti nestendi l-mistoqsija tal-kollega u nitlob lill-Kummissjoni, nistaqsi l-Kummissjoni jekk xi strateġija għal opportunitajiet ugwali u għamnek qed nitkellem dwar il-management, il-ġestjoni u eh, fl-istati membri ġodda. Grazzi ħafna, Sinra President, u il- eh, il-mistoqsijiet supplementari li staqsejtu li naqbel ma'kom illi il-ċifri illi semmejna ma tantx jidru għambit għaskem xtaqtu Il-verità hi illi jekk meta bdejna b'din eh, il-politika ta' opportunità ugwali fl-1995 eh, Minn dak iż-żmien law, eh, nexxinna nżidu l-preżenza tal-nisa ehm, fil-pożizzjoni tal ħames darbit aktar, jiġifieri ovvjament għat irridu nħarsu lejn il-baseline x'kien u naqbel magħkom illi aħna rridu nipparagunaw ukoll anka l-affarijiet eh, kif qed isiru fl-Ewropa. Issa dwar it mistoqsija il-politika għal-ħolqien ta' kondizjonijiet tajbin għal nisa mhux biss fis sozzjonijiet imma anke fl-istati membri eh, dawn iridu jittejbju. L-ewwel naraw x'inhuma l-kondizzjonijiet il-kondizjonijiet adattati biex in-nisa jkunu eh, jaħdmu f'dawn il-pożizzjonijiet ġifieri child care, flexi time u kondizjonijiet oħra li permettu li n-nisa li eh, jkunu f'dawn il-pożizzjonijiet li għolja u dawn kondizjonijiet qed nibnuhom bil-mod il-mod eh, u qegħdin niksbu standards għolin f'istituzzjonijiet Ewropej taraw il-livelli varji ta' kif dawn qegħdin jintlaħqu anka fl-istati membri dawn il-livelli. Il-kollega eh, tiegħi il-Sarri Redding qiegħda tipproponi strateġija illi ħat sejja Gender Balance in Business Leadership illi huwa dokument ta' ħidma illi ħajġi diskuss mal-mexxejja tal-negozji u ħajkun hemm eh, konsultazzjoni pubblika. X'inhuma lezzjonijiet li għandna nitalmu? Għandna Eh, ikonna sistema ta' kwoti obbligatorji jew ikonna sistema eh, eh, illi ti permetti tippermetti ambjent konduċenti kondizjonijiet illi jilħu l-anijiet u poġija meka għatta posta għannisa u, dawn narawx xandom ikunu r-riżultati. Jiddispeċin li kallek id-dum tis-sena daqshekk tgħid il-President, il-Kummissarju anke l-interpreti. Issa ha il-mistoqsijiet li ma tajniex risposti għalihom nibatulhom ir-risposta bil-miktub. Is-Sur Kelly irrid jintervjeni. Nixtieq eh, ngħaddi eh, osservazzjoni mandiċ taqsam miegħek. Issa, il mota kif ġew organizzati il-mistoqsijiet, l-ebda membru ma jkun jaf eh, kemm ħaj tieħdu mistoqsijiet, kemm ħajkun hemm supplementari u kemm ħajdumu risposti. U jekk se jkun hemm eh, ħin mistoqsijiet u din hija xi ħaġa li mhijiex sodisfaċenti eh, E, jiena kalkulajt li ħat u tieħdu il-mistoqsija tiegħi u rifjutajt fil-fatt stedina għall-ikel. Aħna għandna nkunu nafu kemm ħajtieħdu mistoqsijiet. Naf li inti e, e, intom tibatu risposti bil-miktub. Imma aħna nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa wkoll nibatu l-email mid-dar u ma niġux hawnhekk. Eh, ma eh, mux qed nitkellem jew nikritika lilek b'mod personali għax inti eh, mexejt il-laqa tajjeb ħafna. Il-grazzi tajt il-President tal-interventi għak jina pala Viċi President responsabli għal ħin tal-mistoqsijiet jina imħassba ħafna illi ma mxejnix il-qoddim pala istituzzjoni ma l-Kommissjoni biex n-implementaw dak li bilna miaw fil-ftajim interistituzzjonali illi intejbu il-ħin tal-mistoqsijiet. Jiena, kontent illi għaw il-Kommissarju Sekaviċ għawnek u illi għetjara il-problemi illi għan għadin esperienzaw u nispera illi ikun hemm dinamika ġdida biex nippruvaw nimx lej situazzjoni li aħna diskutejna dwar meta konna namlu dan il-ftejim interistituzzjonali nixtieq nirringrazzja li sur Kelly tali għajjem din il-kustjoni u nixtieq nirringrazzja li l-interpreti u wissa eh, veru il-seduta hija sospiża għal 7 minuti sakemm nerġgħu nibdew fid-disagrazzi.